Sinjuri, mela tajjeb li nerġaw nibdew mill-ġdid u nħarsu li l-ewwel sezzjoni s sur Papastanko għajem l-ewwel mistoqsija s-Sur Banje jekk jogħġbok. Dak il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Papastamkos għal din il-mistoqsija fuq tema li jina jidir li fil responsabilità li għandi bħalissa hija ħaġa essenzjali biex l-ekonomija u s-suq finanzjarja jaħdmu tajjeb. L-Aġenzija tar-rating għandhom ruol ewlieni fl-evalwazzjoni tar-riski tas-sitwazzjoni tal-intrapriżi u kif ukoll is-sitwazzjoni tal-istati u l-kriżi rrid li tħaddim taħdem l-inqas ta' ġenista ngħid din ukoll joħloq problemi, konsegwenzi xi drabi qawwija ħafna. U għalhekk il-G20 ħabi raġun deċiżjonijiet f'saħħithom li tiddaħħal supervizjoni u regoli ġodda ta' gvernanza. Xtieq infakkarkom, sinjuri, illi waqt il-kriżi l-Kummissjoni malajr eh, fuq din it-tema refet il-responsabiltajiet tagħha u għamlet ir-regolamentazzjoni tal-attivitajiet tal-rating agencies priorità minn settembru tal-2009 ġifiri sena wara il-falliment tal-Lehman Brothers regolament fuq rating agencies eh, ġi adottat u nirgrazzja l-Sur Gazzess għal-rapport biex nindirizza l-kwistjoni li tqajmu minn dan rating agency u li kontribuxew għal kriżi finanzjarja. Hemm reġistrament obbligatorju għal rating agencies kollha stabiet fuq il-territorju tal-Unjoni Ewropea sensiela ta' rekwiżiti rigorużi sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm konflitti ta' interess u biex insaħħu l-kwalità tal-rating u l-metodoloġija użata biex joħroġ ir rating u anke biex niżguraw li dawn l-aġenziji tar-rating jaġixxu b'mod trasparenti. Sinjuri deputati, jien għandi fiduċja li regoli ġodda fuq eh, rating agencies li għadni kif kellemt fuqhom ser tejbu l-indipendenza u l-integrità tal-proċess tar-rating, ser tejbu trasparenza tal-attivitajiet tar-rating u l-kwalità tar-rating. Anke dawk li jisiru fuq eh, dejn sovran tal-Stati membri tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mela hawnhekk aħna qegħdin. Issa, Onorevoli Papa Stamkos fu il-ħolqin ta' Awtorità Ewropea Pubblika tal-rating tal-kreditu. Din hija kwistjoni li tidħol fid-diskussjoni fuq il-possibiltajiet li hemm għal modelli alternattivi għal rating agencies. Din l-idea trid tiġi evalwata bir-raqqa b'mod partikolari f'dak li għandix x'aqsam responsabiltajiet mod ċar. Eh, Sur deputat il-priorità tiegħi illum l-ewwel net jien iżgura li regolament l-2009 jaħdem tajjeb u l-sistema li hemm bħalissa mġedda taħdem tajjeb ma mhix ħanija u ħana la il bib għal eh, dili idea li jinti qed tressa biex ikun hemm Aġenzija Ewropea irridu narawha fid-dawl l-evalwazzjoni tar-regolament u l-effetti tar-regolament tal-2009 għadni kellemt eh, fuq l-evalwazzjoni prevista f'dan il-regolament u l komissjoni għandu tressa l-Parlament ta' komu l-Konsil din l-evalwazzjoni sa' Deċembru 2012 li nista' nikkonferma u li l-Kummissjoni ħad tipproponi daqt modifikazzjoni tar-regolament fuq rating agencies sabiex l-Awtorità Ewropea tas Swieq Finanzjarji l-eżma natuwa r-responsabilità ġenerali tas-sorveljanza tar rating agencies. Intom, eh, il-Parlament Ewropew tlabtu din il-ħaġa fuq il-negozjati il-regolament u l-kapijiet ta' stati qablu fuq dan il-prinċipju għallura. Aħna ħanamlu din il-ħaġa jina konvint li trasferiment eh, lil din l autorita l-ġdida eh, seri tejjeb il-qafas regolamentorju li aħna għanna fl-Unjoni Ewropea. Ευχαριστώ πολύ κύριε Grazzi ħafna, Sur Papa Stamko sal 30 sekonda. Iva, nixtieq nirringrazzja lill kummissarju lis sur Barnier tweġiba li tani. Sur Kummissarju nixtieq ngħid li din hija tema li fuqha jiena neżerċita kontroll parlamentarju fuqha. Mill-2006 law qabel ma xirfet il-kriżi eh, ekonomika nizomajnija fuq dawn l-affarijiet. Hemm evalwazzjonijiet internazzjonali mingħajr sorveljanza internazzjonali u tieni paradoss u li hemm interessi privati ta' organi fl-Ewropa jattakaw l-istati u l-istituzzjonijiet Ewropej. Allura, kummissarju jiena nixtieq l l-Kummissjoni taġixxi aktar malajr li tieħu miżuri aktar malajr Nixtieq nkun naf allura wkoll. X'inhi eh, li mi jisseda ta' dawn l-aġenziji tar-rating? Issa l-Kummissarju biex iwieġeb. Sur Papa Stamkos, naf eh, li għant għandek impen li mullura zmin u għalek jina kuntem dan id-dialogu li jinti għettib dan l-lum għall-ewel darba bejnietna. Għafdak li konċerna li li jina eh, għalti ġemati inni f'din il-karaga jina qed eh, isir regolament ġdid illi ittieħed mill-Kummissjoni ta' qabel taħt l-awtorità ta' Sur Barroso li tejjeb l-affarijiet eh, mir-rekwiżiti l-ġodda li ħeġu imponuti fuq rating agency u l-aħħar progressi li saru fuq il-proposta li ser nagħmlilkom biex ikun hemm sorveljanza mill-esma' kifettilkom f'suq komuni u għadini u li huwa integrat ħafna naraw li hemm intapriżi b'mod partikolari dawk finanzjarji li m'għadhomx aktar nazzjonali. Nifakarkom sur Papastamkos li fl-Unjoni Ewropea f'nofs tal-pajjiżi, nofs tas-settur bankarju qiegħed fidejn grupp ta' pajjiż ieħor, ġifier aħna qegħdin f'suq integrat għandna intrapriżi transkonfinali u s servizjoni baqgħet fuq livell nazzjonali. Allura aħna għanna xogħol x'namlu hawnhekk fuq l-integrazzjoni, ħaġa li hija importanti għalina b'mod partikolar bis-setat eh, li ħajjina li leżma ser ikun hemm supervizjoni internazzjonali Ewropea li inti tixtieq. Issa fuq pajjiżek li għadda minn dan l-iskoss għanna dmir li nkunu attenti mhux ħanoqgħod eh, nġudika dak li ġara x'ma ġara, xirdu nkunu attenti fil-każijiet kollha meta rating agencies jagħtu evalwazzjoni fuq il-qada ekonomika u l-funzjonament pubbliku tal-pajjiżi qed nitkellmu fuq stat sovran u ħafna drabi min iħallas it-taxxa Eh, huma jkunu eh, fl-ewwel linja tal-proposti li jiġu eh, li jiġu imposti. Il-ġimgħa dieħla pereżempju nagħmel proposti ħalli minħalla sitta mhux huma ikollhom iħallsu minn butom. Jiena naf deċiżjonijiet li ttieħdu mir rating agencies u l-imġiba tal-investituri kif tiddependi fuq dawn l-affarijiet, allura għanna bżonn rekwiżiti sodi dawn li kellu responsabiltajiet kollha ikunu sorveljati f'dan ix-xogħol li jagħmlu huma sorveljati mill-awtoritajiet Ewropej fil-każ tal-proposti li ser nagħmel lejn minn din is-sena. U kirjus Grazzi ħafna sur Obermeyer tkellem biex jagħmel mistoqsija addizzjonali supplementari 30 sekonda. Grazzi ħafna, grazzi għal dan ir-rapport eċċellenti. Jidher ottimist ħafna. Jekk din l-Aġenzija tar rating tal-kreditu tiġi stabilita tkun indipendenti mill-Aġenziji tal-Istati Uniti, ħaġa tajba mhux interessat fe il serja tagħha ma kif din l-awtorità ta' rating kif ħataġixxi, kif ser tkun imsawra strutturalment. Għal tkun aġenzija illi ma tiswar xejn, għal tkun hemmhekk ta' parsi. X'konsegwenzi qed jiġu konsidrati f'dak li għandu x'aqsam ma kif din ser taġixxi mill-att ta' proċedura u x'ser jiġri u kol biex naraw eh, fejn qiegħed il-kreditu fiż-żona tal-Ewro l-Kummissarju. Sur deputat Sur Pakistan kosa mill mistoqsija fuq il-ħol inta aġenzija ta' rating eh, Ewropea li kif fimtina għandha tkun waħda pubblika jiena maħax pożizzjoni fuq din it-tema. Di miex id-direzzjoni ħadmet fuq ah, il-Komissjoni għax il-proposta tal-Komissjoni fuq il-regolament li taħdutu fuq u kienet fuq it-tġdid tas-sistema li hemm bħalissa dawn l-aġenziji li hemm bħalissa li huma privati u naraw li nsaħħu eh, l ekwiziti ta' trasparenza biex nevitaw l-konflitti ta' interess biex xogħol tagħhom isir kif suppost. Hemmhekk aħna qegħdin, issa dan ħajtħol fis-seħma l-arkem jista' jkun mingħajr dawmin. Irrid ngħid imbagħad ser inkomplu dawn il-miżuri billi jkun hemm rwol ta' sorveljanza li jingħata lill leżma Issa fuq din l-aġenzija l-ġdida li sur Papa Stankos qed jgħid li jixtieq, rrid ngħid li m'iniex ħanalaq il-bib għalija għal din l-idea, imma hemm bżonn żmien biex nevalwaw dan din il-bidla tal-business model biex ngħidu hekk illi huwa fil-bażi ta' din l-idea tal-Aġenzija Ewropea. Hija idea l nsibija interessanti, ma rrid nifluha bir-reqa u ma rridx eh, ngħid issa kif ser tkun imsawra u kif ħataħdem. taħdem Għax għalissa dawn affert li ma nafuhomx. Eh, ser tkun interferenza ta' setat pubbliċi fit-ħadim ta' din l-Aġenzija. Ir-regoli fuq il-konflitt ta' interess li applikaw privat irridu japplikaw ukoll għall aġenzija pubblika wkoll jekk tinħoloq, ġifieri jekk aħna noħolqu aġenzija ġdida Ewropea pubblika Dawn huma kwistjonijiet li nikkonsidraw u għandna bżonn nagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet biex ikun hemm biċċa xogħol serja li ssir u ma nimprovizzawx. Irridu nieħdu żmien biex jittieħdu deċiżjoni li għandhom jittieħdu biex is-sistema mġedda li intom eh, ħattu deċiżjoni fuq bis-saħħa tar-regolament inwet huwa imbagħad naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet li għadni kif ressat. Grazzi ħafna l-Sur Kommissarju, eżis kollegi. Ir-regola hi li jekk ikun hawn kollega li mhux qiegħed u meta jkun imiss il-mistoqsija tiegħu din il-mistoqsija inħalluha minħabba ċirkustanzi eċċezzjonali li għandna. Illum ħanaraw jekk f'din l-eċċezzjoni hux possibbli illi wieħed jitlob eh, tweġiba bil-miktub għal dawn il-mistoqsijiet ma ma nitrattawix fil-plenarja. Mena Is-sur Balzitis eh, kien imis kieku. Mhux qiegħed hawnhekk. Imbagħad eh, is-sinjur jew is-sinjura Markunajte. Imbagħad il-mistoqsija li jmiss issa taqa' taħt is-sur Almunja. Din tikkonċerna il-Kommissarju li jmiss f'din il-plenarja u l mistoqsija ġejja mis-sur Elward. Mela din hija l-mistoqsija numru 28. Nitlob allura lill kummissarju biex iwieġeb għal din il-mistoqsija. Uh, Il-kummissarju laqas qietaw. Mela allura malli jasal il sur eh, Almunja jiġi biex nitrattaw din il-kwistjoni inkomplu bil- Sur Tussas, dan ukoll ħajna ta' għed bil-miktub, is-Sur Crowley, sur Zobro, mela mistoqsija li mis. Okay. Alla borum in... Imma Is-sur dekuħt ijataw Iva. Ora, opotu borume tora pu... wis. Merħba, Sur Almunja, les biex twieġeb pal mistoqsija ta' Sur Eilward. Tajjeb wis. Mena allura tista' titkellem biex twieġeb għal mistoqsija ta' Sur Eilward. Thank you very much, Mr. President. Grazzi tassew, Sur President. Jina kont jgħat fil-bib ta' din il-kamra u għalek nistanejt li l-Komissjoni tħares li jizvilup mill-qrib dak li għandu xjaqsam ma' swieq. Pala kif jaf il-membru onorevoli, kif naraw ċertu swieq edin jinħol u l-lum swieq ġodda u l-Komissjoni ħadet l-impen biex tassikura li ir-regoli ġenerali marbuta mal-kompetizzjoni kunu rispettati fil-waqt li tkun konsiderazzjoni dinamika li qiegħda titbiddel fis-swieq. Kif jaraw ċertu situazzjoniet bħal Microsoft u l-Inten, il-Kummissjoni sertiħu azzjoni ta' tisħiħ biex il-kompetizzjoni fis swieq ta' permetti fejn ikun neċessarju l-konsumatur biex jażlu be alternativi differenti u anki jibbenifikaw minn innovazzjoni u teknika ġdida f'dan ir-rigward fil-waqt li narfu li teknoloġija tinsab fil-qalba ta' suċċess tal-Ewropa fit-tieni u tile ġenerazzjoni ta' teknoloġija mobli, il-Kommissjoni fl-istess waqt fiħdan il-teknoloġija li edha tiżviluppa, aħna irridu ovvjament nilħu u nħallu fidejn l-industrija biex jazlu l-ħjar modelli tittuża u anki fidejn isfiq biex jaraw minu r-rebbieħ. U l-Kommissjoni jentefazizzaw kol l-interoperabilità u biex tħeġġeġ il-kompetizzjoni fuq daw il-marti bejn teknoloġiji minn kumpaniji differenti u li dawn jgħinu e, staġnar. Dan il-kontest, il-Kommissjoni ta' timmerba għal speċifikazzjoni iktar miftuħa li tneħħi il-kompetizzjoni negattiva bejs eh, ġirien. Għadan pjattaforma miftuħa u anki kompetizzjoni aktar qawwija fost is-suq. Ħarstopoli, u kirjus Elward dektologu tologu 30 dottorolibta. Grazzi sew sur Elward 30 sekonda. Mela, nix nwieġeb, mela. Nixtieq nbiddel ċertu affarijiet għax kien hemm stejjer ġodda dwar il-kunċetti ta' Eh, bażat fuq il-kontenut li jandu sama din it-teknoloġija. ċertu applikazzjonijiet ġew rifjutati minħabba mill-operaturi minħabba il-kontenut politiku. X'tista' tagħmel il-Kummissjoni biex tassikura li jkun hemm aktar kompetizzjoni msaħħa biex wieħed jaċċessa informazzjoni permezz ta' teknoloġija ġdida u li l-libertà ta' ħsieb u l-kelma ma jkunux miksura. Kirje Pitro Pekti Durlovo. Il-Kummissarju jekk jogħġbok tista' twieġeb. Yes, indeed. I... Iva, ta' bilħaq. Jiena naf li l-elementi inkludi, inklużi fit tini mistoqsija tiegħek li inti għadek kif għajim tissa tista' toħloq problemi ta' kompetizzjoni fis-suq. Aħna bħalissa għedin nħarsu bir-reqqanzi ta' sikwit u ma nistax nikkummenta fuq investigazzjonijiet partikolari li sissa għandna fidejna, ġifri kwistjoni li qegħdin jiġu żviluppati, però jiena konxju li l-mistoqsijiet li inti għajjem tu anki tħassib li inti prezentajt l-Parlament edin emmek u r-wol tijaj u r-wol tana bħala autoritajt ta' kompetizzjoni u l-inħarsu li situazzjoni kifini u nevitaw pozizjoni dominanza biex ma jkunx hemm tixkil għal tħul ta' kumpaniji ġodda fis-suq. Fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm eh, problema għal konsumatur għal dawn it-teknoloġija ġodda u dawn m'għandhomx ibatu mill-iżviluppi u titjib teknoloġiji tagħhom. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο Η πρώτη από τον κύριο... Grazzi tassew, kienem zewċ mistoqsit addizjonali sur Rubik. Jek joġbok, 30 sekonda. Grazzi tassew, kummissarju. Fil-regolament Ruma wieħed hemm skambju ta' informazzjoni u konverzazzjoni ta' telefon dawn jiddeterminaw li għandhom jippermettu s-servizzi kollha biex jiġu offruti mill-kumpaniji madwar l-Ewropa u issa għandna problemi minn net ma' networks li mhux qed jipprovdu l-assistenza neċessarja taħseb li ukun possibbli għal regolaturi nazzjonali biex jieħdu azzjoni dwar dan? Id-detri roċċi nabtun Obermeyer. It-tieni mistoqsija hija Missur Obermeyer. Grazzi tassew, Sur President. Jiena kontent li qed nara li il-Kummissjoni qed ħares lejn din il-mistoqsija minn perspettiva ta' kompetizzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija każ li ġej mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Jistaw dawn il-kazistika jwaslu għal limitazzjonijiet ta' aċċess għal informazzjoni u għad-data U rigward dawn is-smartphones jista' jkun hemm każ ta' distorsjoni ta' kompetizzjoni? Is-sur Almun jgħid il-President jekk jogħġbu kun sta twieġeb. Mr. President. Sur President, mela, brabta mal-mistoqsijiet jekk sur Rubik, naħseb li għanna naqdu kif nuxira regolament ġifiri, il-kwistjoni tal regolament u istrumenti tal-kompetizzjoni, ċertu aspetti li tqajmu fil-mistoqsija u anke fl-intervent tijak, l-istrumenti ta' kompetizzjoni kienu utli u għandhom ikomplu ikunu utli. Pero ma neskludix il-fat li f'kull moment il-Kommissjoni meta jkun xira ser tuża is-seta regolatorja tagħna diġà minna dan fil-passat u nistgħu nerġgħu nagħmluha fil-ġejjieni. Jiena naħseb l-aħjar soluzzjoni li taħlita ġusta ta' regolament u ta' regolamenti u kompetizzjoni miex, miex waħda alternativa ma' supplementari. Mbagħad rigward il-mistoqsija tiegħek jiddispjaċini sur deputati jiena mhix avukat, naf x'inhuma l-ilmenti, li jinsabu qoddim il-qorti, il però aħna nirċivu ċertu informazzjoni u xi drabi nirċivu l-menti U kull darba li aħna irridu natu reazzjoni minħabba li aħna nħossu li l-informazzjoni li aħna nirċivu eh, l-menti normalment jizbatu l-Kommissjoni u jixir ilom reazzjoni kif taf aħna namlu din il-bicċa xogħol natu reazzjoni tagħna kifet diġa fil-mistoqs fit-tweġiba ta' qabel b'dawn eh, problemi aħna hawnhekk qegħdin nittrattaw ma' ċertu investigazzjonijiet li għalissa pubblikament ma nistgħux ngħiduhom għaliex fin-natura tagħhom irid inkun konfidenzjali. Grazie ħafna. Is-sur tussas ħajna tuħ eh, tweġiba bil-miktub. Dan huwa dak li ressaq il-mistoqsija li jmiss. Grazzi ħafna l sur Almunja. Mistoqsijiet li jmiss issa huma Sinjura Cruz. Imma da mixaw. Correct? Okay. O kirux Crowley proxopite. Is-Sur Crowley dan huwa rappreżentat mis-Sur Elward, ma xorta jdu nistennew lis sinjura Cruz. L-istur zibruħna tuħt weġiba bil-miktub. U l-mistoqsija li mis eh, hija l-istur de Gucht. U din ġeja Missur Hondi. Mistoqsija numru 32. Sur Kommissarju, tista' twieġeb. Thank you. Uh, Grazzi tassew, Sur President. Il-krizi finanzjara fil-Greċja ma ħarġitx mis settur bankarju ma mis settur pubbliku. Dan żied madana kollu minħabba eh, l-exposure tal-lassi u l-bonds tal-gvern Grik u anki minħabba prospetti ta' tkabbir ekonomiku. L-Kummissjoni meta l-analiżi tagħha tal-ekonomija griga u s-sistema finanzjarja ħadet in konsiderazzjoni wkoll sorsi multipli ta' informazzjoni bl-inklużjoni tal-Aġenzji ta' Kreditu f'dan il-kuntest. U f'dan il kontest il-Kummissjoni tħares birraqqa l-implementazzjoni ta' miżuri ta' taxxa li ġew mħabra mill-awtoritajiet Grigi f'Marzu, fit-23 ta' Marzu u ġew adottati skużawni, fil-bidu ta' Marzu ġew adottati fil-5 ta' Marzu anki fil-proġett tal-budget tagħhom. Aħna tinħarsu lejn l-iżvilupp li qed isiru fis-settur bankarju. Xi fil-mija tal-assi tal-banek huma forum ta' bonds tal-gvern jew inkella self tal-gvern u non-performing loans ħerġin u mhux ħa jalow sa' 8% tal- l-ħar ta' s-sena mħabba l-ekonomija grika dawn huma dependenti wkoll fuq l-ECB u qed jinfinanzjaw mill-ġdid il-finanzjament fuq medda qasira ta' żmien. U l-Komissjoni tilqa l-responsabilità tagħha sabiex tassikura li jkun hemm stabilità finanzjarja fil-żona euro u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm kemm fil-banek kif ukoll stati oħra huma affettwati minn eh, min dan is-self, speċjalment il-Ġermanja. Fil-waqt li dawn l-espożizzjoni mhumiex kbar f'termini tal-GDP, x'aktar ser ikun hemm aktar, aktar Eh, zbilanċi fil-banek. F'dan ifisser li 10% tal-balance sheet tal-banek huwa investiti fil-nofsinar u anki fil-punent tal-Ewropa. Grazzi ħafna sur Hundis għandu 30 sekonda. Grazzi ħafna sur President, grazzi lill komissarju tweġiba li tani u ċar li l-bane gregi għaddej minn ċertu problemi, hemm ċertu inċertezzi li jolqtu wkoll is-settur pubbliku Grek. Jien li nixtieq nippreċizza u li kull darba illi il-Greċja tħabbar miżuri famla ta' self ikun hemm dawn ir-rating agencies illi inaqsu il-kredibilità tal-Greċja u kemm tista' tafda fija hija ħaġa ta' sfortuna din. Dawn rating agencies huma kredibbli, dawn huma aġenziji Amerikani u hija ħaġa inaċċettabbli illi l-ICB taċċetta dawn ukoll bħala organi ta' mi wieħed jista' jorbot fuqhom sart mistoqsija wkoll qabel. Jista' jkun l-Unjoni Ewropea ma tqix l-evalwazzjonijiet li jisiru issa. Well, uh, miss. Mela sur ċer, kif jina għanni kifet, il-Kommissjoni fl-analizi tagħha qed tilqa' tieħu konsiderazzjoni l-Aġenziji ta' kreditu, però anke tagħmel l-analiżi tagħha u l-Kummissjoni tħares bir u mill-qrib għal dak li qed jiġri fis-settur pubbliku, fis-settur tal-banek fil-Greċja, sabiex bekk aħna naslu għal konklużjonijiet tagħna għabbażi ta' dawn il-konklużjonijiet u mbagħad aħna nagħmlu il-proposti ngħadduhom mill kunsill Xi ħaġa oħra li rridu nħarsu il-servizzi tal-credit agencies li huma kumpaniji privati. Però ukunu jinfluenzaw ħafna b'dak li għandu xieqsam ma' finanzjarju, din hija responsabilità tal-Kummissjoni. Έχουμε δύο επιπλέον ερωτήσει στο ίδιο θέμα. Πρώτο ο κύριο. Grazie, Hafna. Sur Mr. Schmidt, 30 sekunder. Tak for det, formand. Vi er jo alle sammen meget optaget af... Grazie, tassew. aħna l-kolli konċernati għal dak li jistajsi biex jisolvu l-problemi li segwew l krizi finanzjarja. Fil-medja Inti u kol għamilt ressaqt xie suġġerimenti li fil-ġejjini li stati membri jistaw jisottomettu il-budgets tagħhom qudiem il-Kummissjoni qabel ma l-Parlamenti Nazzjonali jivvutaw fuqhom. Għalhekk nixtieq inkun naf kemm xejn aktar dwar dan. fil ġejjini il-Kummissjoni ser tirċievi l-abbozz tal-budget tal-Parlament l-istati membri qabel ma jivvutaw fuqhom il parlament Nazzjonali, is-Sur Papa Nikolaw, is sittini mistoqsija. Grazzi ħafna sur Komissarju għet weġiba jena smajt bil-reqqa l-punti li inti semmejt u li għaddejt il u l-motta kif inti prezentajt il-pozizjoni tal-Komissjoni jena għet niprofa nasal xie konklużjonijiet. Jekk xi waqt jew ieħor f'xi futur mhux daqstant imbiet, pajjiż ieħor taż-żona tal-Ewro ħabba ma mal-istess problemi rating agencies fil-pressjonijiet tas-suq, aħna ħanimxu fuq loġika oħra. Aħna ħanqisu isu l-approċ adottat sissa fir-rigward tal-Greċja ħajjenna nsolvu l-problemi ġenerali strutturali ta' zona tal-euro illi forsi aktar l qoddim jistaw jolqtu stati membri oħra. Grazzi ħafna, sur komissarju ċista twieġa. Grazzi tassew, sur President, permetti li l-ewel qabel kollox. Infakkar li jinqet inwieġeb daw il-mistoqsijiet fisem il-Kummissarju Rejn li jinsab ma jiflaħx, ġifiri da mux il-portfolio tijaj, pero il-mistoqsijiet li tqajmu ma dak li għandu xesam ma l-budget nazzjonali aħna ddiskutejna għall-ewwel darba il-ġimgħa li għaddiet dan is-suġġett fil-kulleġġ għal xtib ta' miżuri li għandhom jittieħdu għal monitoraġġ tal-ġejjieni u fil-fatt dan kien punt li konna ser nindirizzaw, pero rridu namlu ċara li f'dan l-istatju għadna ma teħed lebda deċiżjoni. Da bis kull ma kena dibattitu. Sabiex bekk nassikuraw li il-kwistjoniet li ġew diskussi fil-kulleġġ jiġu indirizzati u li l-kompetent tal-Kommissjoni il-Kommissjoni toħroġ bi proposti adegwati, mbagħad jisaw tiddiskutu għamija u b'mod dirett. Issa it-tieni mistoqsija. M'hemmx l-ebda raġuni għalfejn il-Kummissjoni tieħu pożizzjoni oħra f'dak li għandu x'jaqsam mal-Greċja u anki eh, f'dak li għandu x'jaqsam pajjiżi oħra, lek nittama li din il-mistoqsija ma titressaqx aktar qudiemna, però jekk Eh, ser jirtraw tres u għoddimna dawn mistoqsijiet aħna jkollna l-istess weġiba. Tieni Pietru kirja. Grazzi, natu merħba l senjura Komissarju Nelly Cruz. Kien hemm mistoqsija li saret eh, Missur Crowley, però l-reprezentat Missur Elward. Allura, Signora Cross, tista' tweġeb. Grazie tassew, Sir President. Fitri li diħla f'dinja digitali l-Ewropa tkun imsaħħa anki bl-infrastruttura adegwata li tati tkun xprun għal mixja tagħna l-qudiem. Il-Kunsill ta' Marzu l 2010 taw indikazzjoni ċara biex fil 100% ta' kopertura fl-2013. L-istrateġija tal-2020 meċċit l-sfida pass il qudiem biex tistabilixxi il- mira ta' veloċità għal 30 megabits kull minuta l-Ewropej kollha u din tinkludi wkoll persuni li qegħdin jgħixu fil-żoni rurali u għal 50% tal-djar li qegħdin jissottoskrivu għal 100 megabit. L-Aġenda ġitalja għall-Ewropa li hija waħda mill-seba inizjattivi, waħda mill-seba inizjattivi prinċipali tal-Istrateġija tal-Ewropa tal-2020 tfassal strateġija biex tippromuovi internet ta' veloċità għolja fl-Ewropa. Fl-agenda fil-fat din ser tiġi addotata minn ftit ta' zminiħor. ieħor. L-agenda ser tiġi segwita minn tliet dokumenti fuq il-broadband, l-ewwel wieħed, broadband communication, u din tfassal l-implementazzjoni tal-agenda f'dak li għandu xieqsam mar broadband. Tnejn, il-rekomendazzjoni fuq l-NGA, iġifri New Generation Access, u din tikjarifika l-bazi legali biex issaħħa l-investiment fil-intern ta' veloċità għolja u t-tilet punt kien l-ewel program ta' politika ta' Radio Spectrum li se tkun il-bażi tal-istrateġija tal-Kummissjoni biex tiġġenera biżejjed spectrum għal broadband bla fili wireless. Għalhekk, Sur President, biex wieħed jippromuovi l-broadband veloċità għolja f'din l-agenda tinkonsidra mhux biss l-impen tal-Kummissjoni, però anki suġġerimenti min-naħa tal-Istati membri. U dawn is-suġġerimenti ser jixtu l-attenzjoni tagħhom l-iżvilupp tal-broadband u l-istrateġija tal-broadband nazzjonali li kopru l-promozzjoni ta' investimenti privati bl-użu tal- regoli ta' down planning, drittijiet ta' drittijiet differenti li jeżistu u aħna għandna lan li naqsu il-space tal-investiment u nagħmluhom aktar fattibbli. Aħna għandna lan ukoll li nilħu il-nuqqas id-djufijiet finanzjari sabiex bekk niffinanzjaw il-broadband fuq veloċità għolja. U fejn ma jkunx hemm inċentivi f'dak il-każ ikun hemm finanzjament pubbliku. Il-Kummissjoni min-naħa tagħha tħares lejn lażli differenti biex wieħed iżid l-investiment pubbliku privat biex nilħu il-miri infasla. Engineering finanzjarju ser kun wieħed mill-affarijiet li ser nixħu l-attenzjoni fuq biex naqsu d'juffijiet biex naraw xem neċessarju u x'lest li jagħmel is-suq biex investi. What happened? Huh. Ah. Uh, Mr. Aylward, you have the floor. Mr. Railward, għandek il-mikrofonu. Grazzi, Sur President, nixtin ringrazzja l-Kommissjoni tal-risposta. Peress appuntu li qed ngħixu f'dinja kull ma jmurdim dejjem iżjed inti dan qed tarfu u ħafna xogħol isir online. U iċ-ċittadini l-anzjani li m'għandhomx aċċess għall internet tħallew lura. Id-domanda hiex nistgħu niżguraw kif nistgħu niżguraw sabiex dawn ma jinqatawx lura mill pjata soċjetà u x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu. Kummissarju għandek il-mikrofonu. Sur President, miex biss il-Kummissjoni iżda anke l-Kunsill illi ħadu d-deċiżjoni għaqlija biex ngħidu hekk illi jkollok għan indikattiv illi jkollok kopertura ta' 100% sal-2013 u b-100% nfissru tassew il-kulħadd kull min tista' taħseb dwaru ikun koprut. Mena użoċ mistoqsijiet supplementari l ewwel net sur Harber, 30 sekund. Uh, thank, you very much, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President, jina nilqa id-domanda ta' Sur Klawli u interessat propju l l-Irlanda ħrustu għal broadband deeds biex ikun hemm aċċess għal komunitajiet rurali nixtieq nistaqs il komissjoni dwar inizjattiva propju xogħol li għamiltien dwar il-kriterji ta' l-għajnuna tal-Istat. Naf li għemmin ħiġbir jaħdem ma' l-autoritajiet pubbliċi biex ikun hemm konsultazzjoni ta' domanda biex kunem hemm pakket tajjeb għall-investituri. Iżda kultan din donna tmur kontra kriterji tal-għajnuna tal-Istat, għal-dasant nistan naf jekk tistax tatina linji gwida dwar il-kriterji tal-għajnuna tal-istat. Għaliex naħseb dan ikun tastew importanti biex nħu kopertura ta' broadband kull imkien. Is-sinjura tikawa li għandha tieni mistoqsija. Iva, Signora Comisar, u għalatini mistoqsija. Doamna Comisar, Planul European de Redresare. Grazie ħafna, Sur President, Signora Commissario. Il-pjan Ewropew ressaq miljun euro għall-iżvilupp tal-infrastruttura broadband. Jiena nixtieq nistaqsik kif tixtieq twaqs tfassal din infrastruttura b'dawk il-flejjes. I'm grateful for the first question. Nirringrazzjak tal-ewwel domanda tiegħek. Għaliex huwa korrett semmi meta nsemmu broadband illi mhuwiex biss cable iżda hemm ukoll wireless ta' satellita meta ngħidu kopertura Mija fil-mija mux qed ngħidu liema mezz. Bliema mezz ħansolvu l-problema. Jiena konfidenti ħafna bis situazzjoni tal-Irlanda kien hemm l-opportunità tal-flu, kien hemm il-possibilità ta' fiq tal-flu strutturali u l-Irlanda ħatfet din l-opportunità ftit inqas minn 50% u inti meta titqabbilha mal istati membri oħrajn ikolli ngħid ħassejtni kemm xejn imnikta għaliex kultant kienet tkun terz u kien hemm inqas biss ħadin l-opportunità sabiex jinvesti f'din it-tip ta' infrastruttura u investiment bħal dan u tkun qed taħdem għall kupru tal-ekonomija, tkun qed taħdem għall l-impigi, tkun qed taħdem għall futur Fl-esperjenzi tiegħi tal-passat stajt nara minn ġdid ir-regoli tal-għajnuna tal-istat. Waħda minnhom kienet proprju marbuta mal-broadband u dak li għamilna kien li nataw iktar gwida ta' kif u meta u blima met nistaw nibdew naħdmu fuqha. ħdimna wkoll mal-Bank tal-Ewropew tal-Investiment biex narawx fondi għandhom u nagħtu l-appoġġ tagħna għal dawn il-proġetti. Ġifieri ir-reviżjoni riċenti tal-lajnuna tal-regoli tal-lajnuna tal-istat nistgħu nifhmu eżatt x'inhu aċċettabbli u dak li mhux u dejjem tista' titlob in-nies ta' ħokim Almunja biex jagħtu kom għajnuna. Tibżawx meta jkun hemm xi inċertezza, irridu nkunu konxi illi dan huwa partenarjat pubbliku privat illi qed jagħmel differenza kbira f'din it-tip ta' sitwazzjoni jiddependi mill-istat membru. Iżda nerġa' ntenni il-kopertura ta' 100% fil-mija. Dan huwa għan eċċellenti anke ċifra ta' 100 megabit. biex tifmu sew ħakkatajn tkun inqas minn 100 megabit. Ġifieri tistgħu timmaġinaw naqa' fuq xi nifukaw lek id-dibattitu tagħna. Dan għandu jisir sal-2011. Grazzi. Għaxtunu politika epitropo, tura s-nekiġu Grazzi, ħafna l senjura Komissarju, saħna għal mistoqsija li mistoqsija ta' Surren, rappresentat Messur de Gucht, issa mistoqsija li nisija 33. Il-kittib ta' din mistoqsija s Sur Posselt, Sur Komissarju tista' twieġbu. Thank you, uh, Mr. President. Grazzi, Sur President. Il-benefiċċji ekonomiċi tal-adottazzjoni tal l-euro għall-istati membri li jingħaqdu u għal-zona euro Nistaw nsibu argumentazzjoni dwar dan fl-EMU rapport tal-2008 taħt trattat li stati membri kollhom obbligati jinaqdu fil żona euro meta jilħu l-kundizzjonijiet madana kollu id-Danimarka u Renju Unit eh, inegozjaw opt-out biex jibqgħu il-barra miż-żona euro. Jekk id-Danimarka u Renju Unit jiddeċidu li japplikaw għad-żona euro, ikun soġġetti għall-istess valutazzjoni bħal kandidati l-oħra palma ġara bl-istati membri kollha illi diġa inaqdu fiż-żona euro, il-Kummissjoni tappoġġa il-preparazzjoni tagħhom biħsieħ, inkluża il-preparazzjoni għal bidla fil-munita. L-Iżvezja m'għandix opzjoni opt-out għalissa, l-Iżvezja ma tilħaqx il-miri kollha tal-euro, miex membru tal-Exchange Mechanism 2, u x-leġislazzjoni tal-Bank ċentrali jew Zvedis ikollu jimbidel biex ikunu konformi. Iżda dawk l-istati membri li għadhom ma jilħux il-kriterji kollha għadħul fi żona euro għandhom jippruvaw sabiex jilħqu dawn il-kondizzjonijiet. Grazzi ħafna sur posir 30 sekonda. Ergänzen die Punkte. Erstens will die Kommission. Grazzi, żewġ domandi l-ewwel net. Il-Kummissjoni prova tipprova tinkoraġġixxi lill iżvezja biex tilħaq dawn il-miri ta' trattat l-Svezja fil-fatt hija mitluba tagħmel dan ma tistax tevita it-tieni net. L-Estonja taħseb li l-Estonja ħadd titqiegħed fiż-żona Ewro fil-futur qarib? Kommissarju, jek jozbok. Grazzi, Sur President, palma issa għaduk fissama l-Izvezja ma tilħax ċertu kriterji. U jena nsemmi dawn iż-żewġ kriterji fil-fatt il-problema huma li mhux parti mill-exchange rate mechanism, IRM e u ikollhom bżonn li ċertu leġislazzjoni svediża tsir kompatibbli ma' dik ta' żona euro. Mhumiex kriterji ekonomiċi bħal per ngħidu aħna id-deficit jew inkella d-dejn. Għadda stant jien nipproponi illi tistaqs il-Kummissarju Ren illi huwa kompetenti f'dan il-qasam illi sfortunatament jinsab ma jiflaħx bħalissa. fejn titħol l-Estonja sa fejn affien. Għadu għet sir rapportar fil-fatt u għat m'hemmx pożizzjoni ta' minna tal-Kummissjoni dwar dan. Issa l-mistoqsija supplementari, anzi l-mistoqsija li missija is-sur Papa Nikolaw, sur Komissarju ġista twieġeb. Mr. Commissioner, you have the floor for... Sur Kommissarju għandek il-mikrofonu biex twieġa pal domanda numru 34. Excuse me, Mr. President. Indikaturi juruna li tal-aħħar xar snin kien hemm żbilanċ bejn il-produttività u fil-fatt wasalna għal deficit u kienem numru ta' fatturi fostom il-ġitita fil-salari minħabba illi waslu għal tnaqis fil-kummerċ mal-imsieħba prinċipali tagħhom. Kien hemm tkabbir ukoll fl-infiq minnaħa tal-gvern u kien hemm żieda ta' 80% fl-infiq u dan kien ma, ma kien sostenibli u kien hemm deficit minnaħa tal-gvern. Kien hemm ukoll zbilanċi oħrajn u il-bżonijiet finanzjarji tal-gvern waslu sabiex is-settur pubbliku jassorbi parti kbira tal-finanzjar anki ta' settur finan ta' settur privat u għal dastan il-prospettivi ta' tkabbir naqsu ħafna. miżuri ta' austerità fiskali huma essenzjali sabiex il-Greċja tissaħħaħ u tkompli tissaħħaħ il-kompetittività u tilħaq il-konsolidizzazzjoni fiskali. Dan jaf ikollu impatt negattiv fuq id-domanda, iżda meta tħares lejn is-sitwazzjoni attwali tal-Greċja, jwet jinduna li dawn huma essenzjali dawn it-tip ta' miżuri u għandu jkun hemm mudell iżjed sostenibbli għat tkabbir ġewwa l-Greċja. Il-Greċja għandha programm ambizzjuż għal riformazzjoni amministrattiva u ekonomika. Il-miżuri ta' kostadizzazzjoni huma importanti sabiex tiżid is-sostenibilità tal-ekonomija Griega u il il-Bank Ċentrali Ewropew Allora dan ukoll F'Marzu tal-2010 fil-fatt kien hemm pakkett u kien hemm tnaqqis mhux biss fil-bonuses u fis-salari iżda anki titjib fis-sistema ta' ġbir tat-taxxi. fil komunikata adottata fid-10 ta' Marzu tal-2010 l-2010 il-Kummissjoni konkludiet illi l imitazzjoni tal-deċizzjoni ta' 16 ta' frar u it-tħol fiseħ tal-miżuri li ħabba l-gvern Greku ma bizzejiet biex intlaħqu il-miri budgetari għal-2010. Is-Sur Papa Nikolaw 30 sekonda. Sur Kommissarju, Illum ċentru tal-istatistika fil-Greċja għamil komunikazzjoni għal li l-qat wasal għal 11.3% u nofs dawn il-qeda somma 45% huma nies taħt 30 sena. Mena nista bejn il-25 u 30 sena hemm 14.6% ta' nies qiegħda. U rrid ngħid li din il-ġenerazzjoni, din il-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ fil-Greċja qed jirċievu pagi baxxi ħafna taħt il-medja Ewropea u l-affarijiet kull ma jmur dejjem niżlin l-isfel. Jiena nasib li noqogħdu attenti għax il-qatt joħloq ċertu tħassib fost is-soċjetà Griega. Rrid ngħid hemm il-qatt fil-Greċja hemm ħafna problemi u issa miżuri ġodda ta' austerità jekk l-affarijiet ħajr komplu jizdu l-isfel ta' sew ħankunu qed nagħmlu żvilupp bijom. Grazzi, Sur President. Iva ħna mħasba bil qat fil-Greċja, mhux biss fil-Greċja, fil-fatt imħazbin dwar il-qat fl-Unjoni Ewropea kollha. Ista huwa importanti illi il-bażijiet ekonomiċi jiġu rispettati u fuq ċertu perjodu ta' żmien meta l-pagi jew iktar mill-produttività hemmhekk ikollok problema u dan huwa dak li ġara fil-Greċja għal distanzjien realizza li hija problema kbira, speċjalment għaż-żgħażagħ. U aħna qed nagħmlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni iżda nemnu wkoll illi sostenibilità ekonomika fuq medda twila għandu jkun il-mira tagħna. Sur Hundis għandu mistoqsija oħra. 30 sekonda kjoġbo, grazzi ħafna Sur President. Il-mistoqsija tiegħi hija mistoqsija ta' prinċipju. Wara il-mistoqsija li saret bil-miktub. Kummissarju qed jgħid li hemm bżonn illi ikun hemm tnaqqis tal-impjiegi fis-settur privat fil-Greċja. L-Osservaturi tal-Kommissjoni, l-Osservaturi Internazzjonali, l-Kommissarji qed jagħmlu pressjonijiet u qed jgħidu x'għandha tagħmel il-Greċja. F'qasam li m'għandux jaqsam mal-politika Ewropea, mal-politika nazzjonali, bħal pereżempju il-pagi, il-pensjonijiet settur pubbliku, ma blima leġittimita, kif tista' tippreżenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet jew previżjoni tal-ekonomija griga? Sur Kommissar. Thank you, President. Um, um, Grazzi, Sur President. Aħna żgur ma qed nitolbu illi jitnaqqas l-impik fil-settur privat. Iżda ħana qed naraw żida fil-qat mhux biss tal-Greċja, iżda f'parti kbira tal- l-Unjoni Ewropea minħabba l kriżi ekonomika u finanzjarja dak li qed ngħidu u il-li nindirizzaw il-kustjoni tal-problema Grieka jekk jridu li l-ekonomija Griega tkun sostenibli fuq il-medda twila u nipreservaw l-Economic Monetary Union li hija essenzjali għall-Unjoni kollha kemm din hija riżultat ta' politika ekonomika li la dejja l-ammont ta' smien issa. E Mena san għanna l-mistoqsija li mis 35 saret mis Sur Kozar rappresentat mis Senjura Gall, Sur Komissar Ġistat Number 35. Numru 35. Thank you, uh, Mr. President. Grazie, Sur President. meta l-kriżi laqtet l-Ungerija b'mod għalil ħafna fl-2008 il-Kummissjoni l kunsilli deċidaw li jappoġġaw l-Ungerija pakketta 6.5 biljon euro. U flimkien mal-Fond Monetarju Internazzjonali u fondi oħra qabżu l-20 biljun euro. Kien hemm tnaqqis ta' 6% fil-fatt is-sena l-oħra u suppost jintilħaq stabilizzazzjoni din is-sena. Il-gvern tilef aċċess tal swieq u kieku il-politika monetarja kienet tkun ħafna iktar ristretta u kien ikun hemm programm iżjed strett għal tnaqqis fl-ispejjeż għaddaqstant l-Ungerija nexxilha tevita l-ċessjoni tnaqqis għad mbagħad kieku fil-qat u kien hemm limitazzjoni tal-konsegwenzi soċjali tal-kriżi inklużi l-partijiet l-iktar vulnerabbli tas-soċjetà biex jiġu żgurati l-investituri illi l-Ungarija tasal għal tkabbir sostenibli kien importanti illi l-gvern kollu strateġija ekonomika li kienet tikkonsidra miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali. Taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà l-Stati membri jdu jimplementaw miżuri ta' politika soċjali. L-azzjoni tal-gvern miraw li kunem tnaqqis fi spejjeż budġetarji u l-ispiżi miraw aħjar, speċjalment il dawk li l-inqas jaqraw. is Kjol, 30 sekonda. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi tar risposta tiegħek, Sur Kummissarju. Fisem Sur Adam Koshan, nixtieq inżid punt. Ir-raġuni għala l-Ungarija ma setax tuża l-European Recovery Plans, il-fondi ta' dan, li kien jilħu 100 biljun euro, kien għaliex ma kienx possibbli li tuża ir-risorsi tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex iżid l-impjiegi, speċjalment l impjeg ta' nies b'diżabilità. U dan il riżulta f'kontradizzjoni stramba u nixtieq nkun naf l-opinjoni tal-Kummissjoni x'inhi. Grazzi, Sur President. Jalija jidher illi tonnu dan il-membru parlamentari xtaq pakket ta' 100 biljun euro. Li se membri ma kellhomx dawn il-flus disponibli dawn il-100 biljun kien deficit fuq il-budgets nazzjonali dak li ġara l-Ungarija illa li kien neċessarju kien il-kunem għajnuna addizzjonali ta' 20 biljun fil-fatt li kienet għad dispozizjoni tal-Ungerija illi xi ħaġa li ma ġratx ma' ekonomiji oħrajn. Kienu ma bess awtorizzati li jieħdu miżuri sabiex jelbu il-kriżi. Iżda ma inatawx ebda flus dawn l-istati membri. Sur Hundi samdu mistoqsija supplementari 30 sekonda grazzi ħafna Sur President, Sur Komissarju. Tweġiba li inti tajt fil-fema tiegħi ma taqbilx mal-mistoqsija. Fuq il kwissjoni griga għassa. Inti ħsibt fuq l-intervent tal-IMF fl-affarijiet Ewropej. Mistoqsija ja kif ġej. Il-Kummissjoni ħasbet għalfejn l-IMF intervjena fl-Unjoni Ewropea u taħt liema kondizzjonijiet flima trattat, flima artiklu wieħed jipprevedi is-sem tal-IMF il-proċeduri tal-Unjoni Ewropea għalfejn ma nażlux eh, soluzzjoni Ewropea fil-kas tal-Greċja. Kif inu previst artiklu 102 paragrafu 2. Sur Komissar. Fil-qosor, jekk għallu jkun hemm intervent, dan kien ikun bit-talba ta' Greċja mhux se nippruvaw nagħmlu intervent unilaterali. Palma jaf dan il-membru fil fat parlamentari kien hemm bil Ewropew fost l-istati membri sabiex ikun hemm sforz konġunt minnaħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali iżda kienet bit-talba ta' stat membru f'dan il-każ il-Greċja. il każ il greċja illi ġara dan kollu. Numru 36. E mela l-mistoqsija li minn is-36. Ta' Senjura Eleni Teokarus, Sur Komissarju tista' twieġeb kif tixtieq. Where's the answer? Well, uh, Mr. President. Sir President, din hija mistoqsija minn Iva Sibta. imma ġentilment nixtieq eh, Nitlokkom illi ma nkompluġ id diskussjoni għax jiena qiegħed flok is-surren u normalment il-ħin tal-mistoqsijiet jispiċċa fit-tminja u jiena din penji oħra ma nistax niqpa' hawnhekk u din hija problema issa, toħolqu li problema hawnhekk. Thank you. No, I, I have no time. Ma nistax noqgħod jiddispjaċini m'għandix ħin iktar. A great difficulty from Hija diffikultà kbira tal-Unjoni Ewropea di. U mhix ħaq niċċetta tweġiba mill-Kummissarju li m'għandux ħin. Jekk m'għandekx ħin, eh, tista' taqbad u taqbad il-bi u timxi l-barra. Jien ukoll għandi impenni oħrajn, ilni hawnhekk nistenna għall-mistoqsija tiegħek. Il-mistoqsija tiegħi waqt li għaddu t-rispondu mistoqsijiet supplementari toħra. Nasib arroganti minna ħatjek li taqbad u tajli li mandek xħin u għafidejn il-President li d-deċidi din il-ħagġa marrit inkun ċar li miex nwieġeb il-mistoqsijiet li saru li li imma li saru li surren jiet hawnhekk flok is-surren għax ma setax ikun hawnhekk. Dak li ġara. Imma dik hija ħaġa li trid tajda lil President jiena nirrispetta l-awtorità tal-President fil-Parlament mhix fidejja il kwistjoni You are right to point out. Dik raġuni li tajt li hawn problema inti qed tieħu post il-Kummissarju Ren hija ħaġa eh, ta' sfortuna minħabba dawn il-mistoqsijiet. Però il-ħin għal-mistoqsijiet fl-iskeda tagħna huwa sat miegħu nofs u minħabba ċirkustanzi fuq ma norbtuk ma s-sidġu, irridu lek li dak li huwa mistenni u li inti li rċivej rwol li eh, tieħu post li surren trid timla rwol tiegħu matul il-ħin kollu tal-mistoqsijiet tiegħu. Issa tista' twieġeb lis-sur Teo Karus, ġifieri Grazzi, Sur President. Jiena fim li kien sart minja, imma inti l-President u inti din x'għandi għallura allura tiddeċidejt hekk hekk kompli. U x'inhu? Il-kriżi finanzjarja illi evolvit għal kriżi makroekonomika kienet l waħda fl-istorja ta' wara tini gwerra dinja kif dak xaqsam daqs u kemm u l-firxa tagħha. Din laqtet l-ekonomija dinja fosthom l-Unjoni Ewropew u l-pajjiżi taż-żona tal-Ewro u laqtet u koll il-ċipru inevitabilment ekonomija ċkejkna u miftuħa. Skont stimi provizorja maħruġa mis servizz tal-istatistika ta' ċipru, l-GDP ta' ċipru jider illi naqas b-1.7% f'termini reali fl-2009. Dinja l-ewwel darba li l-attività ekonomika f'ċipru rreġistrat tnaqqis negattiv fl-aħħar 35 sena. Dawn il-kondizjoni ekonomiċi sfavorevoli flimkien eh, mal-nizla tal- buzziqa tal assili kienem qabel waslu għal deteriorazzjoni tal-finanzi pubbliċi skont l-aħħar notifikazzjoni ta' dejta marbuta mal-IDP mill-awtoritajiet ċipri li għaddit f'Marzu tal-2010 li bħalissa ġi validata mill-Eurostat il-bilanċ ġenerali tal-gvern laħaq 6.1% tal-GDP. U id-dejn kien fl-2009 56.5% tal-GDP. Il-parta stabilità u tkabir jeħtieġ fil kummissjoni tej rapport meta eh, deficit eh, attwali jew ippjanat joqbes il-valur ta' referenza ta' 3% tal-GDP palissa l-Komissjoni qed rapport pal dan għal-ċipru ġol darba rapporti ikull eżdan ġirġi prezentat l-Konsil illi għandu jiddeċidi jekk id-deficit hux eċċessiv jew le fil-każ li l-Konsil jikkonkludi li jekk hu ser jagħmel rakkomandazzjonijiet lil ċipru u jistabbilixxi skadenzi biex ikun hemm azzjoni korrettiva effettiva biex tittieħed. Sadattant il-Gvern Ċipriot ukoll bat il-programm ta' stabilità aġġornat u dan għandu l-istrateġija tal-2013 fuq il-budget palissa l-Kommissjoni qed tevalwar l-aġġornament u qed tħejji rekomandazzjoni għal opinjoni tal-Kunsil fuq dan il-programm. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Teo Karus għandha 30 sekonda. Grazzi ħafna. Sur Komissarju. hija ħaġa ta' diżappunt li ma kontx qed tippjana inti biex twieġeb għal din il-mistoqsija. Mela nixtieq tgħid li jekk Ċipru ixfir isku li titqiet ta' sorveljanza inti għadek kifat li qed tevalwa s-sitwazzjoni. Inti sodisfat bil-programm ta' konverġenza eh, preżentat mill-gvern dak li nixtieq inkun naf. Is-Sur Kummissarju. Commissioner, you have the floor for the end. a tweet, twieġeb. Well, um, uh... Sur President, nista' intenni dak li għat illi ser ikun hemm evalwazzjoni li hija l-proċedura normali applikata lill istati membri kollha anke għal ċipru. Jekk il-Kummissjoni tasir għal konklużjoni illi dan huwa deficit eċċessiv, eh, tagħmel rakkomandazzjonijiet lil ċipru mbagħad. Jepomni roċi, roċi numru 30. Mistoqsija li jmiss 37 Missur Messer Schmidt. Sur Komissarju f'tista' tagħti tweġiba kjoġ. Number 37. Numru 37. Grazzi, Sur President. Il-membru onorevoli donu qed jissuġġerixxi illi illi kollok politika eh, monetarja indipendenti fil-Greċja jkun mod ta' kif intafu l-kriżi fil-pajjiż. Però dan mhux minnu. Ir-rati tal-imax olja fuq id-dejn tal-Greċja huma riżultat ta' premja olin li ħarġu minn tassif fuq is-sostenibilità tad-dejn u mhux fuq il-politika eh, monetarja. Rati tal-imax eh, din fuq livell storiku u li sibi kien qed u koll joffri indikazzjonijiet l-istituzzjonijiet Ewropej u anke Grigi. Ovvjament, l-aġġustament li isir permezz ta' kanali oħra barra il-rata tal-imax kif qed jingħad fatta dokumenti par pereżempju rapport komprensiv tal-2008 fuq li jemju faxra. L-aġġustament ma kienx eh, meċa ħarir fl-modi għalek il-Kummissjoni saħet fuq l-ħtieġa li jkun sorveljanza msaħħa multilaterali biex ikun hemm aktar peer pressure intensifikata biex il-vulnerabilità fl-istati membri tiġi misjuba fi stadju bikri. Il-Kummissjoni qed tagħmel proposti eh, għal dan il għan kif indikajt fit tweġiba l-mistoqsijiet ta' qabel. 30 sekonda mistoqsija minn mir-ressa il-mistoqsija. Hemm ħafna modi differenti ta' kif wieħed jirregola il-munita tiegħu jekk pajjiż għandu ikollu l-indipendenza tiegħu. Imma l-membri ta' żona tal-ewro m'għandhomx dik l-indipendenza diġà is-sovranità tagħhom dal-kwistjonijiet għaddewhom lil Frankfurt. Men mela allura rati tal-imaġ differenti fi żona tal-ewro ma jistgħux isir isseħħu. u xorta l-Greċja għandha rata ta' tkabbir differenti minn dak ta' stati membri oħra. Allura nixtieq nkun naf. Jekk il-Greċja ħadd taħel f'din il-pożizzjoni fejn isser ikun hemm Frankfurt iddetta l-pożizzjoni tagħha, din ma setax tiżvaluta l-munita tagħha. Mhux minn hawn ġejja l-problema li li qed ngħaddu minnha bħalissa l-Kummissarju. Membru onorevoli, ċertament le l-idea kollha ta' Unjoni Monetarja u kif kulħadd jaf meta eh, dan isir membru tal-Unjoni Monetarja, ma tistax taqbad u tiżvaluta l-munita tiegħek aktar għax fil-fatt ma jkollokx munita. Għandek il-munita nija biss. Ġifieri m'hemmx munita griega aktar. Issa il-Grigi għandhom l-euro bħala munita u allura zvalutar individwali huwa kompletament kontradittorju għal idea li kollok un unjoni monetarja. Mhux kombinazzjoni li l-Greċja saret membru tal-Unjoni Monetarja, dan sar minħabba li huma ċertament għamlu kollox u xinajt kollox kollox biex jitħlu. Eh, mela l-mistoqsijat 130. Mr. Mitchell. Sur Kummissarju tista' twieġeb. Numru 38. Grazzi ħafna, Sur President. Il-krizi u rrit il-bżon illi jiġu stabiliti għafas ta' rezoluzzjoni tal-kriżijiet fi zona tal-euro. Wieħed jis l-implikazzjoni istituzzjonali imma din hija kwistjoni għal medda medja ta' żmien aktar milli l-użu immedjat. Fil-25 ta' Marzu l-kapijiet ta' sati gvernijiet ta' sinjal qawwi fejn sejħu biex ikun hemm tasfor biex taħdem fuq miżuri għal affas ehm, Ewropew ta' soluzzjoni għal kriżijiet sal-aħħar tas-sena. il diskussjoni fuq il-Fond Monetarju Ewropew laqtet għat aspetti fuq dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni qablet li hemm ħtieġa li jkun hemm qafas għall-emerġenza għajnuna finanzjarja taħt ċertu kundizzjonijiet u anke li jkun hemm rati tal-imax li jkunu kompatibbli ma' l-inċentivi imma il-konsistenza mal-qafas ta' gvernanza tal-EMU jrid jiġi żgurat. Il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra l-ambitu ta' proposti għal dan il-an irti kunem impenn ukoll għal politika soda u dan għadu il-ofol tas suċess tal-EMU. Għadin ħeju proposti biex ikunem koordinazzjoni eh, politika msaħħa u l-Kunsil qed jibni fuq il-proposti illi ħarġu dal-ħar fil-komunikazzjoni fuq l-istrateġija u 2020. E Grazzi. Mr. Mitchell, L-ewwel net niskuża ruħi mal-Kummissarju il-koll qegħdin imbagħtu bid-denja xi wħud minna ma nexinix imorru l hemm pajjiżna. U naraf li l-Kummissarju għandu impenji oħrajn u jett jieħu posta kollega ieħor. Issa nixtieq inwiġib il-Kummissarju għat weġiba li tani. Il-medda medja ta' żmien x'inhu qed nitkellmu nofs il-leġislatura ta' din il-Kummissjoni sena, xhur x'perjodu, x'medda ta' żmien hemm biex ikun hemm eh, tweġiba f'dan il-qasam li jsir fil-fatt biex tibmaterjalizza ruha. Din mistoqsija fuq il-qafas ta' żmien speċifiku tri tressa għal sur Ren, il-Kummissarju Ren, ma meta tħares lejn ir-rakkomandazzjoni li għamilna u l-bil li sar biex nejnu lil Greċja bġabra ta' self eh, bilaterali u forum oħra tajnuna u għacċar illi dak li ġara ma jistax jiġi solvut billi ikun hemm il-Fond Monetarju Ewropew għax din tieħu aktar żmien minn dak li għandna fidejna għal Greċja. Ġifier dan huwa proġett fuq medda minn ta' żmien illi aħna għadin ħarsu mod favorevoli leħ, ma f'dak li nxaqsama għafas ta' zmin speċifiku natik il-parir dik il-mistoqsija tressa għal il-Orlin Ren. Jepomeni roċi il- Mistoqsija li mis laħar mistoqsija din. Sart mis Senjura Kratza, Mistoqsija 39, sur komissarju tista' twieġa. Thirty-nine. Mistoqsija 39. Thank you. Grazie ħafna, President. Il-Kummissjoni ila tajt li hemm bżonn illi sorveljanza ta' zona tal ewro nifirxuha u nitwakkar fil-fond fija il-rapport tal-Parlament Ewropew fuq l-istqarrija ehm, annwali u fuq il-finanzi ta' zona tal-Euro fil-2019 saħaq fuq din il-ħaġa. Aħna rridu li nilħu din il-ħaġa wkoll. Fil-komunikazzjoni għamilna linji gwida biex ikun hemm qafas sħiħ biex nilqgħu kontra l-kriżi billi nużaw l-artiklu 136 ta' trattat fuq it-tħaddin tal-Unjoni Ewropea. Il-komunikazzjoni tista' tinkludi proposti biex insaħħu eh, l-aspetti ta' prevenzjoni u korrettivi tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir biex nikorreġu l iżbilanċi makroekonomiċi u naraw ukoll illi jkun hemm mekkaniżmu ta' soluzzjoni għal kriżijiet għal pajzi ta' żona tal-Euro. fuq il politika fiskali, rridu naraw li jkun sostenibilità fiskali minħabba l-impatt tal-kriżi li tolqot ir-rata ta' tkabbir u anke tkun hemm inċentivi biex wieħed jimxi mal l-aspetti eh, preventivi u korrettivi tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. L-azzjoni eh, trid eh, tqis mod tajjeb il-validità tal-finanzi pubbliċi meta nkunu qed naraw l-aspetti ta' konsolidazzjoni. Rridu nħarsu l-kwalità tal-finanzi pubbliċi skont ir-regoli fiskali hemm bżonn li nindirizzaw każijiet fejn ir-regoli inkollu jiġu miksura. E, sanzjonijiet jistgħu jkunu aktar ta' deterrent u l-inċentivi msaħħa, kompetittività, l-iżvilupp u l-iżbilanċi makroekonomiċi barra l-iżbilanċi fiskali huma ta' tħassib għall-istati membri kollha ma dan kollu sorveljanza tal-bilanċ makroekonomiku u l-kompetittività nħarsu lejn dawn l-aspetti eh, mod differenti għal dawk il-pajzi li jiddependu fuq iż-żona tal ewro minħabba l-effett illi eh, l-affarijiet li jiġu fiż-żona tal-euro jolqtu lilhom. Il-diverġenza fil-kompetittività hija ta' tħassib kbira tħaddim tal-EMU. Matul l-10 snin qabel il-kriżi, il-diverġenza il kriżi il diverġenza maħħa kien hemm ukoll ċertu zbilanċi ta' tħassib fuq livell nazzjonali bħal pereżempju eh, fil-kontijiet kurrenti ta' xi pajjiżi, fil-qasam ta' djar, u kien hemm ċertu surpluses ukoll. Kien hemm ukoll il-pożizzjoni ta' dejn esterni li ma kienx tajba u dawn żiedu l-vulnerabilità tal-finanzi pubbliċi fl-istess waqt pajjiżi li serħu fuq surpluses kummerċjali sfaw vitma tal-kontrazzjoni fil-kummerċ minħabba iżieda fil-prezzijiet id-dinija. U allura biex iżid is-sorveljanza l-Kommissjoni ser toħriġ proposti biex tifrex il-sorveljanza fi żona tal-għor indirizzaw l-iżbilanċi ekonomiċi u l-iżviluppi kompetittivi lan huwa li nistabilixxu qafas biex ikun hemm Eh, korrezzjoni u eh, l-insibu dawn l-affarijiet fi staġju bikri et nevalwaw lażliet biex ikun hemm eh, soluzzjoni għal kriżijiet, soluzzjoni ad hoc palma fil-Greċja, din isservi bżonijiet immedjati, memm bżon li jkun hemm mekkanizmu ta' soluzzjoni tal kriżijiet permanenti billi ikollu inċentivi biex dak li kun jieqaf mill-li juża lajnuna. Rridu naraw kif nejnu il-pajizi fi zona tal-oru li kunu fit-batija. U għek nkunu għedin insaxħu li jemju. Dan u element ewlieni tal-istrateġija u 2020 e kabbir u l-impjegi u aħna raw li jkun hemm rabta bejn dawn iż-żewġ eh, aspetti. Għandek bżonn titlaq, eh, nifhem eh, naqra li inti mafus bil-ħin, pero tant rajt sparat li ġennint l-interpreti nispera li kif tijem kem tistaw. Is-Sinjura Kata. Grazzi ħafna sur President, grazzi sur Komissarju għal din it-tweġiba ma nixtieq nerġa' immur lura l-kwistjoni tas sorveljanza u tal-iżbilanċ. Nixtieq li xtaqt inkun bisaħta din il-mistoqsija u aħna ħan trattaw għal darba mhux il-problemi ekonomiċi ma diverġenzi ekonomiċi u disciplini u disciplina makroekonomika ħajkun hemm eh, segwitu ta' dawn divergenzi il-kriżi u riet in kollha li hemm fiż-żona tal-ewro. L-artiklu 136 huwa importanti ma li hemm bżonn huwa miżuri oħrajn ta' koordinazzjoni hemm bżonn rida politika sabiex eh, dawn divergenzi ekonomiċi nindirizzawhom. Sur Kummissarju tista' twil. Uh, thank you. Uh. Grazzi tassew. Grazzi tassew President, l ewwel net nixtieq niskuża ruħi ma l-interpreti bla dubju, però għanna situazzjoni kemm xejn eċċezzjonali u tista' tinterpreta wkoll u tajt li provajt inwieġeb il-mistoqsijiet kollha fil-ħin. Ġifri sa' 8 u nofs, issa, rigward il-mistoqsijiet supplementari, naħseb li tajjeb li morru lura l-oriġini tal krizni fil-pajis tiegħek li tabilħa dawn l zbilanċi nħolqu, nħolqu matul iż-żmien. U kien hemm żbilanċ qawwi f'dak li għandu x'isam l kompetitività U fil-tfad dan tal-aktar mill dak li konna t-nistennew ta' bil din kienet kwistjoni ta' politika nazzjonali. Issa jkux aħjar li konna monitoraċ aktar mill-qrib il-tweġiba hija iva Għalhekk qed niproponu skema ġdida għal dan, mardux ninsew li fl-2002 il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposta li l-awdituri għandhom jindbatu, għandhom imorru fl-istati membri biex jivverifikaw in-numri, però din ma ġietx aċċettata minna tal-istati membri, għalhekk il-Kummissjoni dejjem kienet konxja li kella parti importanti fil-budget eh, nazzjonali li jkunu kompatibli u eh, Ridna naraw li nkunu kompatibli u dan ek suppost li għanda tamen il-Greċi, jessa timxi b'dak li għaltira l-Kommissjoni. Grazzi sew Kommissjoni. Mela, għonek għandek xaħada li tista t-negozja rigward il-ħin, specialment eh, meta jkollok question time. Eżis kollegi, Jekk il-mistoqsijiet tiegħkom ma ġewx imwieġba għax ma ħin ħajkolkom tweġiba bil-miktub. Għalhekk aħna sanif u s-sessjoni aġġorna ta' disa grazzi.